ser ninvestu f'dawn il-programmi għalla stant il kwal nistaw naħdmu fl-imkien u namlu dak kollu li nistaw. Grazzi. Grazzi. Kommissarju. Erba mozzjonijiet għal riżoluzzjoni ġew prezentati biex dan id-dibattitu, aħna spiċċajna dan id-dibattitu l-votazzjoni se jissir illum f'nofsinhar. It-tieni punt fuq l-aġenda tagħna illum huwa rapport tas-sur DAF modifikazzjoni tal-lat dwar l-elezzjoni tal-membri tal-Parlament Ewropew u issa se ngħaddi l-kelma lis Sorda daf għandek ħames minuti. President, l-ewwel nett jiena nixtieq niġbor fil-qosor il-punti prinċipali tal-pakket ta' riforma li kien ġi miftiem waqt fil-Kumitat. aħna rridu li l ġurnata tal-elezzjonijiet minn ġunju tmur f'Mejju biex ikun hemm elezzjoni iktar maġla tal-Kummissjoni. Aħna rridu noħolqu reġim supranazzjonali modern għall immunitajiet aħna ser nibdew dialogu mal-Kunsill fuq dwar it-tqassim il-ġdid tas siġijiet u skont formula matematika aħna u dan se jsir ovvjament skont formula matematika iżda rridu naqblu dwarha. Aħna nistidnu lill-Kummissjoni biex eh, tippreżenta proposti ġodda biex tiffaċilita eh, il-fatt li ċittadini parteċipaw iktar fl-elezzjonijiet. U fi kwalunkwe pajis, ovvjament. il-proposta u l-enija u dik li ħolqot ftit ta' kontroversja hija dik li ikonna li konna 205 eh, membru tal-Parlament għal konstituenza Ewropea u dan jiġi miġbur mill-partiti politiċi Ewropej fil-Parlament. L-għanta dan huwa li nitrasformaw l-elezzjonijiet Ewropej u natu lill partiti politiċi rwol iktar ċentrali fil-kampanji tagħhom u bekk inkunu qegħdin nippersonalizzaw id-dimensjoni Ewropea tal-kampanja. Ovvjament huwa possibbli li il-successur eh, tas Sur Barroso bħala President tal-Kummissjoni jista' jinsab fl-istat transnazzjonali. Issa wasal iż-żmien li infasslu eh, il-partiti eh, politiċi Ewropej forsi ħafna partiti nazzjonali mhix qed jirnexxilhom jew inkella mihomx lesti li eh, jkoll li jafsu l-iktar integrazzjoni Ewropea b'mod effiċjenti u integrat. In-nies qegħdin jgħiduli li issa mhuwiex iż-żmien għal għal proposta radikali daqshekk. Iżda, meta qatt huwa żmien tajjeb li nagħmlu xi ħaġa fil-politika? Risposta hi meta il-leġittimità xirqa tal-Parlament tkun iddubitata u dan ikun żmien tajjeb li naġixxu jew inkella meta aħna nkunu qegħdin ninstallaw governanza ekonomika. Dan huwa żmien tajjeb li nagħtu l demokrazija Ewropea profil ikbar u spinta iktar ikbar. Jiena niddubita jekk id-db protestanti fil-Pjazza Santa eh, u miex edin jilmentaw dwar il-fat li qed jingħataw għażla dwar il-listi politiċi. Il- eh, ġifiri dawk nazzjonali u dawk Ewropej. X'nies ukoll huma mħazbin dwar il-ħtieġa neċessarja għal bidla fil-liġi primarja. Iżda xi tibdiliet fit-trattat huma meħtieġa biex ikonna biex indaħlu lill membri kroati u wkoll biex nirratifikaw is-sitwazzjoni fejn is-sitwazzjoni kif inhi bħalissa tmur kontra l-prinċipju ta' trattat tal-digressive proportionality. Hemm ilment ieħor jekk permettuli. Kritika eh, hemm din il-kritika li dan se joħroq żewġ klassijiet ta' membri il-Super Eurostar u il-membri iktar inferjuri uh, eletti mill-listi nazzjonali. Iżda it-trattat jgħid aħna rappreżentanti tal-Unjoni u taċ ċittadini tal-Unjoni. U aħna rridu nipprovdu xi tip ta' riforma elettorali biex nitrasponu it-trattat ta' Lisbona f'realtà demokratika. Grazzi. Thank you very much, Mr. Duff. Grazzi tas Sur Duff. Inti taċċetta mistoqsija minnant Sur Fox jekk Grazzi tas sew, Sir President, jena nishtin nistaqsi Sur Daf. Ir-raġuni li il-vot fuq il-rapport għawġi post-post u minħabba l-fat li l-grupp li PP u s-soċjalisti huma maqsuma. Il-gruppi l-oħra jkollni najt inqas entuzjasti jider ċar li memx maġġoranza favur ta' lista transnazzjonali u kostituenza pan-Ewropea, ma jkunx aħjar li forsi inna eliminaw il-proposta u kolna partita aktar modesti ta' rapport jibqawem, jitkomplew. Is-Sur Fox għandu apprezzament differenti tal-opinjoni fil-gruppi tagħna. U għamminnu li jekk aħna nitkellmu fuq il-riforma elettorali, il-membri ovvjament se jisibwa kwistjoni pjuttost sensittiva u anki kwistjoni skomda Pero jina naħseb li il-Kumitat irrit jisma l-ansjetajiet uh, u l-mistoqsijiet li tres u faw il-gruppi sabiex bekk naraw jekk nistawx tassew nid-modifikaw u anki forsi intejbu il-deċizjoni u anki is-sens li hemm warajha. Però irrid nistqar b'mod ċar li r rapporter ser iżomm mal-prinċipju ta' l-istat transnazzjonali. Grazzi. Grazzi tassew. Grazzi ta' sew rapporter sa' minnaħa tal-Kummissjoni, serna til-kelma l sinjura Damanaki. Grazzi ta' sew, Signor President, permetti li nibda bi kwotazzjoni. Meta nħarsu l-qoddim il-Kummissjoni tikkonferma li l-Unjoni ser tibbenefika jekk numru ta' membri tal-Parlament Ewropew jiġu eletti minn listi Ewropej mresqa l-elettorat kollu Ewropew Dan huwa abstract, mhux mir-rapport preżentat illum mir-rapporter tagħkom, is-Sur Andrew Duff, imma minn komunikazzjoni li tresqet minnaħa tal-Kummissjoni għal-Konvenzjoni li diġa edha kienet hemm mill-2002 allura l-Kummissjoni għadha konvinta li l-listi Ewropej jistaw jgħinu biex isaħħu id-dimensjoni transnazzjonali tal-elezzjoni Ewropej. Mela, ippermettu li ngħid kentejn dwar ir-rapport tas-Sur Andrew Duff. L-ewwel qed nista' ninnota l-esforzi tremendi personali tar-rapporter u nixtieq verament nirringrazzjah sabiex bekk nkun nistgħu niksbu appoġġ wiesa' fuq tali kwistjoni sensittiva u komplessa. Il-qalba tar-rapport għandu xi jaqsam mal-ħolqien ta' Kostituenza pan europea fej 25 mappa tkun eletta. U anki naf li numru ta' nies f'din l-assembleja kontra ta' li lista però jien naħseb li hija idea li aħna qed inkomplu naħdmu fuqha. Madana kollu mhux ser tkun faċli n-implementaw hawnhekk jibdew it-ħassib tal-Kummissjoni Jiġifieri l-ewwel net jiena ma ninsabx ċerta li ċ-ċittadini tagħna ser jifmu l-ħtieġa li nżidu n numru ta' siġijiet. Din kienet il-konklużjoni tal-konvenzjoni il-fuq minn 750 persuna l assemblija forsi tkun daqsxejn diffiċli li tiffunzjona tajjeb. It-tieni net li nżidu n-numru total ta' mapep neċessarji ikun jeħtieġ bidla fit-trattat sakemm il-25 mappa eh, eletta fuq lista transnazzjonali tkun parti mill-numru totali, mill-numru totali eżistenti. Fl-opinjoni tal-Kommissjoni din il-deferenza proċedurali hija sinifikattiva u jiena nifhem Nifem li il-rapporter diġa ressa amenda biex iħalli il-possibilità miftuħa. Imbagħad kien daqstan diffiċli li nħu kompromess fuq l-allokazzjoni ta' siġijiet bejn l-istati membri li l-lum jider diffiċli, kważi naqas nistaw nimmaġinaw li nerġaw niftħu tali dibattitu, pero tali diskussjoni tkun essenzjali jekk il-25 mappa ikunu parti minn numru sħiħ prezenti il-prinċipju element, il-prinċipju e- ewlieni jrid li it-trattat jrid jiġi rifetifikat fil-kull pajjiż, ċertu pajjiżi dan jista' jfisser li iwasal referendum. Aħna lesti li nirriskjaw li kolna no vote fil-klima preżenti tal-lima ejja e- istituzzjonali referendum ikun riskjus u ratifika, il-proċess ta' ratifika parlamentari ma tistax tittieħed biżgur lanqas. Għalhekk fuq il-każ it-trattat jeħtieġ il-Kunsill Ewropew biex jaddotta ta' mod unanimu deċiżjoni fuq il-proposta minn dan l-istess Parlament. Għalhekk l-Assembleja tagħkom għandu dritt ta' inizjattiva fuq din il-kwistjoni memx rwol formali minnaħat tal-Kommissjoni. Jina nafdakom u naħseb li ħat u l-proposta fuqta l-Kunsill Ewropew biex jiddeċidu kmini biżejjed qabel ir-rebbija tal-elezzjoni tal-2014. Barra minnek il-rapport qed irressa koll l-idea li noħolqu awtorità elettorali li tkun tista' tivverifika il-riżultati ta' dawn l-elezzjonijiet u anki Toħlo il-ħolqien ta' ruol elettorali biex niprevjenu votazzjoni doppja. Daw iż-żewġ strumenti ta' bilħa donnom jidru neċessarji u għalhekk iqedu f'postom wara li l-elettorat tkun ratifikata għalhekk ħana jkollna ċans nirfaslu proposta u x'aktarx tieħu ħin neċessarju għall istati membri biex ikunu jistgħu jaqblu jiena seb dan ħajkun possibbli biss għal l-elezzjoni tal-2019. U dak l-aktar bikri qed ngħid. Għalhekk nista' ngħid nagħmel talba naħa tal-Kummissjoni biex tippreżenta proposta ġdida reviżjoni tal- sistema ta' riforma ta' skambju biex inħaġġu parteċipazzjoni ta' ċittadini Ewropej fl-elezzjonijiet Ewropej fl-Istati membri fej huma jkunu kolom residenza. Il-Kummissjoni diġa għamlet tali impen, pero kif tafu il-proposta ta'kom għadan blokkata fil-Kunsil mill-2006 għaliex l-Istati membri ma jistawx jisibu unanimità rigward din il-proposta. Għalek talba oħra indirizzata l kummissjoni għandha x'taqsama l istatistika u modi kif nistgħu nżidu l-konsistenza u il-komparabilità ta' data mres għamil istati membri fuq dan il-punt jiena nista' nħabbar li s-servizzi tal-Kummissjoni bħalissa qegħdin jaħdmu fuq abbozza proposta li xaktarx toħroġ minn uftit ta' żmien ieħor. Hemm ħafna aktar punti fir-rapport kunu perswazi li il-Kummissjoni li jkun hemm rappreżentazzjoni ħer tan-nisa, kandidat ta' minoranzi u rispetta regoli demokratiċi f'dawn il-kandidaturi. U il-Kummissjoni wkoll tappoġġa l-idea li ikonna l-elezzjonijiet f'Mejju aktar milli jkunu f'Ġunju. Alex, Signor President, naħseb inti fimt li dan il-rapport qed jitkellem fuq kwistjoni kostituzzjonali aktar mill kwistjoni ta' leġiżlazzjoni għalhekk nista' ngħidilkom li l-Kummissjoni diġà lesta għall elezzjoni tal-2014 għal ċertu anki għamendi fil-proċedura. Jina aktar kmini semmejt il-mod kif nistaw nimxu l-qoddim bid-direttiva 39-109 u tiħun konsiderazzjoni il-rizultati tad dibattitu tana l-lum sabiex inħeġġu lin-nies sabiex ikunu jistgħu eh, inkunu nkunu nistgħu l-votazzjoni doppja għabbażi tal-kontrolli ex ante. Rigward l-istatistika, il-Kummissjoni diġà qiegħda tħejji proposta sabiex bekk intejbu il-konsistenza u anke l-komparabilità tal-data tal-popolazzjoni u Tleċrilu fil-fat il-Viċi President Sefcovic wedna li jeżamina it-talba ta'kom biex jistabilixxu status legali għal partiti politiċi fuq livell Ewropew. Iġifiri, l-Kommissjoni bħalissa edha tħares lejn l-elementi prinċipali fil-rapport ta' Janakku moħ miftuħ u xaktarx dan jerġa' jasal għandkom minna hawn ftit ta' ieħor. Grazzi għal paċenzija tagħkom u skużani, Sinjor President, tal-li ħadd aktar ħin mis-soltu. Grazzi tassew. U grazzi tassew ukoll tal-li ħadsib il-ħin. Mela, issa ħanitlob lil-kellima fisem il-partiti politiċi u ħanat il-kelma l sinjura Chaplin fisem l-IPP. Grazzi tas Sur President, grazzi Kummissarju għal espożizzjoni ċara tal-pożizzjoni tal-Kummissjoni, grazzi wkoll il-rapporter Sur Daf, kooperazzjoni tiegħu f'dan ir-rapport kienet eċċellenti. Però waħda mill-proposti f'dan ir-rapport marbuta ma' l-elezzjonijiet tal-Parlament kienu protost ta' sfida hemm ħafna oppożizzjoni għall-idea li ikollna lista pan-Ewropea li tirrappreżenta l-interessi Ewropej u s-saħħaħ l-identità Ewropea. Il-pożizzjoni tiegħi hi li din il-kontroversja jeħteħtiex aktar spjegazzjoni wara kollox din i ikon hemm maġġoranza parlamentari tappoġġa l appoġġ wiesa tal-integrazzjoni Ewropea madana kollu il-lista pan-Ewropea li hawnhekk qed nitkellmu dwar integrazzjoni hija inaċċettabbli għal ħafna. Jina qed nifhem li l-oppożizzjoni tal-lista ġejja primarjament minn dawk li qed jisu l prioritaj tagħhom fil-medda qasira ta' żmien aktar mill-medda twila ta' żmien. Veru, fil-medda qasira ta' żmien l-Ewropa għandha kriżijiet finanzjari, l-euro għadu maħniex dwar l-euro u hemm bżonn ħafna strumenti u ċertu strumenti għadhom qed jiġu elaborati. Dawk li qed jixtu l-attenzjoni fil-meda sira ta' żmien qed jgħidu li bħalissa m'għandniex ċans nodu nesperimentaw bl-ista pan-Ewropea għalmenu sissa, però fir-realtà il-każ il-każ oppostu aktar b'saħħtu. Aħna ħajkonna bżonn aktar integrazzjoni Ewropea milli inqas u dan ħaj ifisser iktar trasferiment ta' kompetenzi u setat lill unjoni Ewropea setat trasfejti ser jerek jiedu rappresentati, rappresentanza għalix dinja l-qalba ta' demokrazija u dinja rappresentanza fuq livell Ewropew u għalek il-lista pan-Ewropea tixtieq tilħaq dan lan sabiex tirrappreżenta l-Ewropa, rappreżenta il-ċittadini Ewropej u jekk aħna nixħtu l-attenzjoni fuq l-anijiet tal-medda qasira fuq il-medda qasira ta' żmien nkun qed naraw biss tal-ponta ta' mniħirna. Issa, fissem il-Soċjalisti Demokratiċi nixtieq nagħti il-kelma lis sur Gualtieri jekk jogħġbok. ta tassew sur President. Il-Grupp Soċjalista u Demokratiku jħoss li il-kostruzzjoni ta' poli spazju politiku Ewropew hija kondizzjoni deċiżiva biex inkomplu fit-triq ta' Ewropa politika li kapaċi tele b'saħħa u determinazzjoni mod xira u anki sfidi kbar li qed irresa inna dan is-seklu. Trattat ta' Lisbona bekk wetta u għamel pass il qoddim speċjalment dak li għandu ma l prinċipju li ġi infakkar mir rapporter daf li fil-Parlament Ewropew hawn hawn ċittadini rappreżentati b'mod dirett u qed inraġġu rappreżentati fuq livell Ewropew. U madana kollu minkejja daw l-innovazzjonijiet kollha ta' trattat ta' Lisbona u minkejja ir-realtà ta' kuljum li qed naraw ta' kuljum kemm għandna bżonn Ewropa politika, il-kostruzzjoni ta' spazju politiku Ewropew għadu l-bot. Id-dibattitu fl-istati membri u għawis malu fuq livell nazzjonali, il-partiti politiċi qegħdin jiddiskutu wis f'dimensjoni nazzjonali u l-istess elezzjonijiet Ewropej ta' bilħaq jidru fajnejn iċ-ċittadini bħala prosekuzzjoni ta' dibattitu politiku intern. U fil-fatt hija waħda mir raġinijiet eh, għalfejn hemm ftit parteċipazzjoni. Jiena naħseb li riforma fil-liġi Ewropea elettorali li jissaħħaħ il-prinċipi komuni tista' tikkontribwixxi għal din għal dan id-dibattitu tal-Ewropa, mhux l-unika kondizzjoni, però jista' jgħin. Il-grupp ta' Soċjalisti u Demokratiċi għal kemm jafu l-numru ta' problemi li jeżistu marbuta ma' din il-proposta, aħna fil-Komitat appoġġejna din il-lista transnazzjonali fl-istess waqt appoġġajna li nerġgħu nitraw lura fil-Komitat għaliex madwar din il-proposta importanti li nilħu sens wiesa, però fl-istess waqt naħsbu li rridu nimxu b'determinazzjoni f'triq ta' riforma ta' elettorat Ewropej li jinfluenza wkoll l-idea transnazzjonali. Issa fissem il-grupp ta' l-alde nagħti l kelma lis sinjura tajna l-minuta u nofs. Grazzi tassew, Aziz Andrew, jina fissem il-grupp politiċi politiku tana nishtiq nirringrazzjat mill-qalb minn qalbna għal snin twal għattajt għal dan il-punt. L-enerġija li inti prova tipprova di dan il-messaċ. Aħna nafu li aħna f'xi stadju jew joħraj konna naslu għalek. Inti semmejt instess li jekk dan ux l-aħjar moment li nħu dan il plan Jina sepp li wasal iż-żmien biex inħarsu lejn dan il-punt għal minnu f'Settembru, f'Settembru rridu nivvotaw. Dan huwa minnu aħna nafu li forsi mbagħad nistgħu nieħdu snin jew inkella anke xiren ta' snin qabel ma jkollna tip ta' implementazzjoni vera u anke riżultati. Però dan hu l-bidu jekk aħna ma nibdewx minn issa, Dak il-kas xejn mhux ser isseħ għal minnu fl-10 snin li jmiss, personalment dak li nixtieq u li jiena nesperjenza dan li aħna ikollna parlament ġenwin bwi blista transnazzjonali waħda. Fl-aħħar mill-aħħar jiena naħseb li l-arti kostituzzjonali federali jekk dan li qed titlob fil-Ġermanja sabiex ikollna leġittimità jien naħseb dan ser ikun il-każ biss meta kull ċittadin fl-Unjoni Ewropea jkun jista' jivvota għalina. F'dak il-każ jiena nirrakkomanda fil-fatt li nilħu il-taqa niltaqgħu mal-istati membri żgħar anki f'dawk li għandu xesa l-istat transnazzjonali forsi jkun jistgħu wessaw l-ambitu tagħhom anke forsi faxra fil-mija. Sur Verhofstadt il-bira semma li semma dan f'diskors tiegħi forsi għalek biex jiċċajta ftit. Inti jett eh, taċċetta karta mistoqsija mis-sur Xtolajan? Kjoġbok. Grazzi, Sur President. stat li għandu struttura federali. Najdu aħna l-Istati Uniti. Il-federalisti fl-Europa jibbażaw irħom fuq il-modell tal-Amerika. Il-President twaqqaf, tista' tagħmel il-mistoqsija tiegħek dan mhux intervent. 30 sekonda. Iva, f'din is-sitwazzjoni aħna rridu nkunu iktar federalisti mill-Istati Uniti. Il-karta blu mhux eh, mhux mezz ta' kif tagħmel intervent. Inti abbużajt mis-sistema, għamilt talba taħt il-catch DI, qiegħed fuq il-lista trid tibqa' fuq il-lista, jew inkella jkollna xi ħadd ieħor jidħol minn flokok. L-Onorevoli Fox għal-ICR. Grazzi, Signor President. Il-proposta ċentrali ta' rapport DAF il-ħolqin ta' 25 membru parlamentari li jiġu għal mill-Unjoni Ewropea. Kostituenza li tkopri l-Unjoni Ewropea kollha mhix demokratikament korretta. Min min dawn il-membri parlamentari għal min ħajkun responsabbli biss tal-partit politiku illi edhom fuq il-lista. Jitkellmu biss mal-partit u jwiġbu biss tal-ġerarkija tagħhom. Din il-proposta sejra żid iktar il-qasma li hemm bejn ċittadini ordinari u l-politiċi ġewwa Brussell u Strasburgu. Il-ħolqien ta' dawn il-25 membru parlamentari ħatkun tiswa ħafna flus anki tkun tiswa ħafna dioxidu tal-karbonju. Meta tabifu għen naqsu, għana nħtiġu 25 membru parlamentari duru jaqdu fil-kostituenza ġdida tagħhom din kolħat tkun bis fuq minħallas it-taxxa fi żmien ta' awtorità kif tista' tom fuq iktar miljuni fuq iktar politiċi u staff. Is-sur daf ukoll irid autorita elettorali ġdida biex tħares dawn il- l-elezzjonijiet u r-wol elettorali ġdid tal-Ewropa. Nafu kemm se iswa u żgur li le l-kondotta għandha tibqa' taħt l-istati membri. L-uniku beneficjari huma l-partiti politiċi Ewropej. Jiena nemmen illi dawn il-membri parlamentari jistgħu jinħolqu biex jisijom xi xjamlu. il Ir-rapport daf mhuwiex demokratiku u jiswa ħafna flus. Jikol mill-sovranità tal-Istati membri l-grupp tiegħi se jivota kontra. Thank you very much, Mr. Fox. We have now. Grazzi, Sir Fox. Tlet blue cards. Tletin sekonda, mis-sosjata 30 sekonda. Thank you, uh, Madam Chairman. Uh... Grazie, Signor President, Iva Fox taqbel ma dakollu illi qatt taqbel miegħi il-Kummissjoni semmiet illi għandu jkun hemm xi forma ta' uffiċċju Ewropew biex jikkoordina dawn l-elezzjonijiet u rwol wieħed tal-Unjoni Ewropea forsi problema għall istat Federali Ewropew illi inti u għal l-ikbar partit fil- fil-Renju Unit tista' tikkonferma jekk il-partitu se jiblokka dan fil-Kunsill il-mistoqsija li Sur Schmidt. Grazzi, Sur Fox jiena nemmen illi jiena responsabbli għal dawk li votaw għalija x'in differenza dawk illi votaw għal 25 membru. Dan mhux se jkun mhux se jkunu jaqgħu taħt dan l-elettorat. Tista' tispjega jeri? Last questions by Mr. Wieland. Ja, Herr Kollege. Ikellem li mess, 30 sekonda, Sir Fox, nishtiq najt illi meta titkellem ma' ċittadini dwar dan. Kif tista' tgħid illi dawk il-kandidati li jiġu eletti taħt il-lista tal-partit tagħhom f'ċerta pajjiżi iżda mbagħad għandek ċerta situazzjoni differenti fl-istati membri l-oħrajn. Tista' tagħti mistoqsija tista' tagħti tweġiba mistoqsija li sarulek. Grazzi. L-Sinjor Sinclair Knight Iva, il-Partit Konservattiv ħaj blokka din il-proposta. L-Istor Schmidt ngħidlu illi għandek bżonn ta' sistema fejn teħles minn membru parlamentari li ma jġbokx. Il-partit ja jista' ħini, jew jista' jneħħini l-elettorat u l-kostituenza tiegħi. Din ma tistax issir biex sistema proposta. Ma nisibx li ċittadini ordinarji m'għandhomx interess din il-proposta mhijiex marbuta mal-tħassib tagħhom u għalija huwa wkoll stat membru li jiddeċiedi il-mod ta' kif jiġu eletti il-membri parlamentari f'dan il-Parlament. Grazzi ħafna Sur Fox issa Naddu, għal bija tal-esta tal-kellima Sur Hefner għal ħodor għal żewġ minuti u nofs. Grazzi, Signor President, Sis kollegi l-Europa, teħtieġ idejas innovativi biex tkompli timxil qoddim ideat il serin jipermettonna il nilħu demokrazija Ewropea. L-influenza ta' ċittadini tagħna fuq il-politika Ewropea għadha wisq dajfa. Nabżon dibattitu Ewropew fuq il- suġġetti Ewropej. Iċ-ċittadini tagħna huma sofrani da sana għandna bżonn id-dritt tal-inizjattiva u għandna bżonn ukoll referenda Ewropej u riforma tal-liġi elettorali. L-elezzjoni tal-Parlament Ewropew għadhom kwistjonijiet nazzjonali bil-partiti nazzjonali, kandidati nazzjonali fuq kwistjonijiet nazzjonali. Aħna irridu naċċertaw ruħna li l-elezzjonijiet isiru iżjed Ewropej U din kienet l-ideja ta' Sordaf sabiex il-partiti jiedu pożizzjoni Ewropea fuq kustjonijiet Ewropej, pjattaformi Ewropej jazlu kandidati Ewropej għall-istant ċittadini tagħna fuq il-vot tagħhom għandhom sibu kandidati Ewropej. Din il-proposta tweġab il-mistoqsija tal-Unjoni Ewropea. Għal istant jiena kontent li għanna dan id-dibattitu Għanna unek il-rappresentanti maħniġ biss għaqda ta' stati membri. Għanna nirrappresentaw biss l-interessi tal-ċittadini tagħna, għanna rappresentanti ta' interess Ewropew komuni ta' ċittadini tal-Unjoni il-verità i t-tnejn. Ma nistawx nażlu waħda mill-oħra. Dan ifisser li hemm kwestjonijiet nazzjonali, pożizzjoni nazzjonali, iżda dik Ewropea wkoll jiena ħerqan nara l-jum meta ċittadini flimkien mal-vot tagħhom nazzjonali kollhom waħda tassew Ewropea. Il-Partit tal-Ħodor huma minn ta' qoddim hawnhekk għaliex aħna l-uniku partit ta' issa illi kellu pjattaforma u kandidati Ewropej Dan jirrifletti r-realtà tal-Ewropa. Jekk xi darba l-elettorat l-Unjoni Uniti jista' jivvota għal kandidati Franċiżi u bil-kontra xogħbuhom dan ikun pass importanti qudiem għall ewropa Grazzi ħafna, Sur Hafner, issa għal GUE l-Onorevoli Sonegard. Grazzi ħafna, x'inhi demokrazija? id-demokrazija i id-dritt li tmur tivvota ħames snin le. Demokrazija reali, l-elezzjonijiet huma biss parentesi waqt proċess demokratiku illi jsir bejn l-elezzjonijiet il-proposta tal-lista pan-Ewropea ta' 25 deputat tkompli s-saħħa demokrazija id-distanza bejn min u elett u l-elettorat titnaqqas jien nemmen li da se jkun il-każ dawn id-deputati ħajkunu kull ma jmur iktar imbeda mill-elettorat u serin jintazlu mill-ikbar pajjiżi. Jekk ħankunu irridu nvotaw għall-lista Ewropea ħajġu preżentati kandidati mhux mill-Finlandja jew minn Malta, iżda mill-Ġermanja, minn Franza, mill renju Unit Din il-proposta se twasal għaz diversità, għaz responsabilità u għaz demokrazija jien ringrazzja l-Onorevoli Daff għal ħidma tiegħu issa ma nistax nivvota favur rapport Grazzi issa għal EFT l-Onorevoli Agnew. Ich habe eine, eine Frage äh, von Herrn Leinen. Le, anzi, mistoqsija abel, Mr. Leinen, tajta President. Kollegi, xi waqt ħajkonna problema bil-ħin jekk nieħu din il-mistoqsija wkoll u nibqgħu għaddejjin bil-lista tal-kelliema. Għamlu l-mistoqsijiet wara l-kastijaj. L-Honorable Linen, grazzi, Sur President, Signor President, Blue Card il-wieħed mhux tlieta għal persuna u xejn lil ħaddieħor. Konna lista għal 25 kandidat. Dawn il-kandidati għandhom jiġu minn 25 stat membru għal stant l-istat iżdar ikollhom vantaġġ relattiv il-kontra ta' dak li għattint, le? Eh, Najt, tija er absolut ik Le, ma naqbilx miegħek. il-għaliex lista Ewropea sejra ssir minn kandidati iva, ma kemm huma kemm ħajkun l-elettorat ħaj ħajvota, kemm hemm votanti ġewwa Ġermanja u kemm votanti Malta, kemm hemm kemm kbir l-elettorat Franza, kemm kbir dak tal-Renju Unit u kemm kbir dak tal-Finlandja jew ta' Ċipru. Iva huwa ċar li din il-proposta huwa mod ieħor ta' kif ninħolqu formula matematika illi tivvantaġġa lil dawk il-kbar għaskapitu taż zzar. Onorevoli Enju, jidispeċin li sejħatlek iktar kmini bizbal, issandak minn ta' nofs. Dan il-rapport huwa jider bieċar it-naqis tal- perċentaġġ ta' voti illi lista naqas għal 40%. Xi ġmiel Suċċess, in-nies tal-Ewropa qed juru biċ-ċar x'jaħsbu il-proġett Ewropew. Ma jogħġobhomx x'inhi tweġiba, minflok naħsbu il għaliex forsi inqas Ewropa ta' ġobx lin-nies tal-Ewropa intom qed tipproponu iktar ferm iktar Ewropa nefqa u spiża ta' 25 membru parlamentari ġdid għala n-nies għandhom ikunu irriduhom bil-faqar u miżuri ta' austerita fl-Stati Membri bħal Irlanda qed nifmu settament l-Unjoni Ewropea x'issarraf dan dan tfisser l-Ewropa. Diżastru kbir. Migranti, e, immigrazzjoni ekonomika qed toħno il-pajjiżi ta' Tramuntana u Stati Membri qed jitolbu s-sal verifiċi anki doganali mal-frontieri u issa għedin tajdu li tridu iktar Ewropa. Jiena niqafawnek hawnhekk u fadal f'15 sekonda illi xi rrit inqas Ewropa. Vielen Dank, das Wort für die fraktionslosen Abgeordneten hat jetzt. Grazie al Alena Kovacs. Grazzi, Sor President, għan rridu faċċaw il-fatt illi meta t-nitkellmu dwar s istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea fostom il-Parlament Ewropew għal-jom il ċittadini Ewropej dawn huma inviżibbli, ta' ma hawnhekk qed tippruvaw tkomplu żidu fil-kaos. Ma nifhemx il-proċess elettorali, il-fatt li aħna qegħdin naraw formula matematika u l-baġġett tal-Parlament għandna problema f'dan ir-rigward. Għandna proċċi neoliberali, għandna stati membri li qed tippruvaw rom kollox, tbidlu s-sistemi elettorali, kollok riforma hawnhekk u qegħdin nitkellmu dwar l-2014 ikun diffiċli li l-xajt isiru b'dan il-mod. Rapport jitkellem dwar is-situazzjoni attwali għal pajjiż qegħdin ngħidu li dan m'għandux xitmess, iżda qegħdin ngħidu li għandna jkollna estensjoni tal-lista ċittadini illi qegħdin imorru jivvotaw inqas biħġarhom għaliex mhux qed jagħmlu mhux qed jaraw li dan kollu jagħmel sens U iżda qegħdin nitolbuhom jivvotaw għall-lista Ewropea issa wkoll serjament temnu illi għal min jivvota fl-Euro fil-Ġermanja, Franza, Spanjol, Finlandiż, xaħat il ma jafux f'pajjiż ieħor għandek 27 stat membru, 500 miljun Ewropew. Sinċerament tista' tagħmel kampanja f'dawn il-pajjiżi kollha, nemmen illi dan ikun kontribut għal inqas percentaġġ ta' voti reġistrati. Issa il-kellem li miss Sur Mendes de Vico. Grazzi, Signora President. it-Trattat tal-Lisbona jagħti lill parlament Ewropew is-seta illi jemenda il-liġi elettorali u dan u dak li rridu nagħmlu rridu nagħmluh ukoll il għaliex inkella issa jkollna allokazzjoni ġdida Meta titħol il-Kroazja nixen nifraħ l isturdaf għax-xogħol eċċellenti il-għaliex l imur lura għall-1976 u saret ħafna bidla minn dak il-żmien law bekk hemm bżonn ta' titjib fl-att elettorali qed nifukaw fuq il-lista pan Ewropea u jiena żdejħilha hekk għaliex il-grupp tiegħi ressa emenda illi tassew nemmnu fih biex lil Otto von Heisberg in namlu luħajr il għaliex u kien jemmen f'din il-lista emmin jajt il jadu bikri wis biex namlu dan il-pass iżda fil-sena 1950 Zaf għamar l-sun Schumann għalulom li kien bikri wis biex toħroċ bistqarja franko Ġermaniża għal faham u l-azzar għal konservativi dejjem ikun wisq bikri għal dawk li ma jridux il-bidla jkun dejjem bikri wisq għalina illi aħna favur il-progress dawk li għandhom xewqa li jimxu l-qoddim eh, minn qal li neħtieġu ħolm kbir daqs il-montanji sabiex nkun nistgħu naraw il-ħolm tagħna minn kull fejn kunu l istappan Ewropea i ħolma i dwar l-ideali bekk il-PPE jixtieq jilħaq konsens Paul Valeri għal illi il-ħolm ma jintemx iżda jintelqu aħna dawn il-ħolmu stanħalluhom. Grazzi, Sur Medesa Figido, Signor Flasikova Benova. Grazzi, Signor President, il-Parlament Ewropew huwa element importanti għall-Unjoni Ewropea ir-reviżjoni tat-trattat kien hemm implementazzjoni tar-rekwiżiti kejja nuqqas ta' għatt elettorali uniformi ċerta kustjoni diġa solvew, hemm kustjoni jina li nejja ta' problema fil-bidu tal-implementazzjoni tal-proċess elettorali, iżda bħalma għallu kelmet qabli jridu nimmiraw għal progress għal stand ħafna problemi diġa solvew. Anke fi ta' tal-Lisbona, estenda l-kompetenzi tagħna, il-Parlament jistħoqlu sistema elettorali ġdida, u organizzazzjoni interna illi i xirqa għal rwol il-ġdid tagħha. L-aħħar mhux tinqas irridu naċċertaw ruħna illi l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew ikunu simplifikati u iżbaħ ċittadini Ewropej. Grazzi l signor Flasikova, Istor Jatemaki, għal-Metonovs. Grazzi, Signor President. Nishtin ringrazzja l-kollega tiegħi Andrew Duff. Sfortunatament kolli ngħid ma kollu il-partijiet li huma diffiċli li jiena nappoġġaw mela għaliex. Jekk saret lejn din l-idea ta' 25 parlamentari li ħarġu minn din il-lista neħtieġuhom le, għaliex għandna parlament bir bizzejiet, ma nix bżon iktar membri parlamentari, rridu nkunu iktar effettivi, naħdmu aħjar. Dan jaf ikun kważi kol ta' stat mill-istati membri l-kbar, parti essenzjali tal-ħidma parlamentari tagħna li nżommu r-rabta ma' ċittadini tagħna. jidher illi l-idea li dan 25 membru parlamentari għamlu dan ukoll, iżda dan mhux possibbli l-Unjoni Ewropea tkompli tikber. Kif tista' iżżur kull stat membru darbtejn jew iktar fis-sena? Nixtieq ngħidilkom illi hemm modi oħra ta' kif nagħtu din id-dimensjoni Ewropea bosta kampanji Ewropej, kampanja l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, iva jiffuka fuq kwistjonijiet Ewropew mhux dawk nazzjonali. Grazzi, Sur Kozuxnik għal-minuta. Grazzi ħafna, Sur President, Komissarju, kollegi. Il-kollega tiegħi Sur Demendessina nammen li aħna kollegi jgħix donnu fil-muntanji bisegweta ċittadini Ewropej jiexu fil-widdien u l-elettorat mhux qed joħroġ bih jivvota bekk il-Parlament Ewropew huwa l-uniku istituzzjoni eletta direttament me ċittadini Ewropej. Bekk nemmen li dak li qiegħed imajna fil-fatt huwa il-ċittadini hawnhekk ħadd mi qed jitlab liċ-ċittadini xinu ma jagħmlu. Għana din ippjanaw lista idea waħda. Aħna nemnu illi manniex nibnu Dan il-kostituenzi Ewropej għandna nikkonsultaw direttament l ċittadini tagħna il għaliex għandhom ikun għandhom il-possibilità għal-votazzjoni il-kellem li jmiss l-onorevla Hassin. u ovat kaikki hyvin kannatettavia. Eh, kannatan kaikkia niitä tavoitteita, joita tässäkin keskustelussa ehdotuksen... Aħna, għanna tħassib serju dwar din il-lista Ewropea. Għandi dubju dwar din il-lista Ewropea, speċjalment għal dawk il-pajjiżi iż-żar. il pajjiżi iż żar il żar il-għalix dan jaf ikun mod influenza l-istati membri il-kbar fuq iż-żari kikona din il-lista dak li jiġri u illi il-kandidati tal-istati membri il gbar ikonom iktar opportunità li jiġu eletti il-partiti Ewropej għeddu l-kandidati tagħhom f'ċerta ordni u dan sejjer jati l-kandidati mill pajjiżi l-kbar l-iktar influenza. U dan jgħat tal-partiti kollha aħna neħtieġu mod aħjar ta' kif nizguraw illi ikunem din il-lista internazzjonali aħna għanna daħazet l-oppozizjoni l-Unjoni Ewropea. Sir Schulz għal żewġ minut. Vor Grazie, President kollegi. Rridu nżommu f'moħħna l-ispont li fih ġiexi dan il-parlament. Rridu nsaqsu domanda li nafusna għanna biżiet leġittimità f'dan il-parlament is-sur traf għamel proposti u jiena napprezza x-xogħol tiegħu kien hemm ħafna proposti tajbin li pruva isaħħu il-pozizjoni tagħna ovvjament uħut minn dawn se jiġi approvati mill eh, minn xi membri iżda eh, jinxaqlu l-appoġġ tagħna għal ċertu punti. Fir-rigward tal-grupp politiku tagħna kolli ngħid li kien hemm xi punti kontroversjali u dan jirrifletti l-interessi diverġenti li aħna għandna fl-Unjoni Ewropea u l-esperjenzi tagħna li mhumiex l-istess. Issa, id-diskussjoni u deċiżjonijiet ta' demokrasija, ecc. Aħna mhux qed nitkellmu biss dwar dan il-Parlament, aħna għandna iva nirrispondu iva għal kwistjoni importanti li tinsaf dan ir-rapport li tkellem dwar eh, ponti li qed nippruvaw nibnu iżda eh, koll irridu nagħtu vuċi ta' vera li ċittadini tagħna u l-gruppi politiċi jridu jkunu iktar attivi. Grazzi. Is-sur Rossi, jek joħġbok. Grazie ta' Sur President, il-rapporter il-rapport għanda lan id-biddel kemxejn xejn l-Unjoni Ewropea biex ikolla kun iktar tixbaħ li stat federali Ewropej parlament transazzjonali u jkun rekolat minn autoritajiet parlamentari Ewropea. Aħna però kontra din l-għażla għaliex ma tirrispettax l setat politiki er- infasla fuq it territorju mhux fuq livell Ewropew din twasal għal ħafna spejjeż. Barra minn hekk aħna jkollna żewġ tipi differenti ta' Europarlamentari għaliex tkun ħaġa ma nistgħux nimmaġinaw li jkollna membri parlamentari li jduru madwar 27-28 pajjiż li wkoll jitqisu daqs xulxin kollha kif ħaj kif ħaj jistabilixxu ruħu. Reġistru elettoral tal-Unjoni Ewropea wkoll anke l-ġestjoni tiegħu hija ħaġa diffiċli il-modifiċi, il-kontrolli eh, fuq elettorat tant wiesa dan ovvjament iwassal għal ħafna spejjeż fil-budget Ewropew. Il-ħolqien ta' spazju politiku Ewropew fuq livell komunitarju jillimita s-sovranità tal-Istati membri. Aħna nemnu f'Ewropa tal-popoli tirrispetta l-realtajiet territorjali għatu rappreżentanza u saħħa u ma nimponux bħala superstat burokratiku u, u sit. Monsieur Rossi, Grazzi, issa Signora Sinclair għal minuta u nofs. Grazzi, Signora President. Minkejja l-kwalità din il-proposta musta ta' dil-ebda eh, kwalità l-demokrazija Ewropea. Eh, din ser twarrab il-politiċi mit-ċittadini hemm suġġeriment ta' gender ethnic based quotas, diskriminazzjoni pożittiva hija ħażina din toħloq vittmi. Is-sur daf is l-ispejjeż tal-implementazzjoni ta' din il-proposta naħseb li le. Ukoll iċ-ċittadini qed ħalsu t-taxxi uh, din proposta hija qed toffri iktar abbuż. Il-UKIP pereżempju tieħu ehm, cash mill-partiti biex tuża għall-aġenda tagħha. Allura nistgħu ngħidu li din hija proposta li ma tagħmilx sens. Merci Madame Sinclair, la parole est à Monsieur Casini pour deux minutes. Grazie signor Presidente. Popolo è la base della democrazia. Iva, il-poplu għal bażi tal-demokrazija iżda tfisser unità rida li jkollok gvern waħdini. F'dan il-kontest, sistema elettorali waħdanija u strument li jibni poplu Ewropew del poplu Ewropew għadu ma huwiex reali u fil-fatt fl-aħħar elezzjonijiet Ewropej kien hemm tnaqqis ħafna u juri u koll dan joħroġ mill-fatt li kien hemm ifukar fuq il-problemi nazzjonali mhux fuq dak Ewropej irdu namlu dak li għajt it-Trattat tal-Lisbona. It-Trattat tal-Lisbona ma jagħmilx obbligu lill parlament Ewropew li jkun li jippreżenta u joħroġ liġi elettorali waħdanija jgħid biss li għandu jkun hemm possibilità possibilità importanti u għal daqstant ma rridux nabbandunaw il-proġett illi naħdmu fuq din il-proposta ta' artiklu 76. Nixtin ringrazzja l-istor daf meġdijt. Kien hemm kważi unanimità fil-votazzjoni jiena nemmen illi blebda mod ma naqtaw qalbna illi hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar formulazzjoni mill ġdijt ta' test ta' ħjar li jkun sejħa konsens. Il-bżonn illi jkollna viżjoni Ewropea joħroġ mhux bes mill-fatt li jkun hemm elezzjoni kollax nazzjonali li jkun hemm elezzjoni sħiħa l-membri kollha. Miġiet nirringrazzja l-rapporter da. Si, Monsieur Casini. La parole est maintenant à Madame Ulfskog, pardon. Grazie, Nadil kelma l-sur Ulfskog. Eh, tak, fru talman. <clears throat> Två slog i Grazzi President. Żewġ proposti fir-rapport DAF huma proposti li aħna għandna naċċettaw l-ewwel nett li nibdlu l ġurnata tal-elezzjonijiet nadu għal ġurnata fejn ikun hemm iktar interess fl-Ewropa. Naħseb dan jista' iwassal li jkun hemm iktar votanti. Ukoll kwistjonijiet tas sessi huma importanti l-irġiel huma norma f'dan il-Parlament u dan mhux biżżejjed iridu iktar gwaljanza. sa fir rigward tal-punti l-oħrajn jiena naqbel mas-Sinjura Damanaki, il-Kummissarju, u forsi nista' forsi ngħid dak li qatt mod differenti. Għandna perspettiva minn fuq għal-isfel u mhux pragmatiżmu fuq medda twila ta' żmien dan ir-rapport. Aħna fil-partiti Ewropej tagħna u fil-partiti nazzjonali tagħna jridu naqdu iktar flimkien u nippruvaw ngħaddu l-messaġġ ta' x'inhi tagħmel l-Ewropa. X'deċiżjonijiet qiegħda tieħu l-Ewropa li għandhom impatt fuq iċ-ċittadini Ewropej mod partikolari f'dawk l-oqsma fejn il-poteri nazzjonali mihomx biżejjed ġifiri nazzjoni u stat membru kif dawn jistgħu jselvu problema ta' sfiq finanzjari, kif jistgħu jagħmlu dan weħidhom, xinajdu għall politika tal-klima di ma xisolvu għal weħidna lanqas għandna bżonn ta' perspettiva fuq medda twila ta' żmien iridu kunu iktar pragmatiċi u mhux noqogħdu nagħmlu ħafna proposti kif għamel is-sur daf, iridu kunu iktar realistiċi. Grazzi ħafna, is-sur Rinaldi. Signora President, Signor Commissario, kollegi, din il-bidla, programment Għal ġejt tal-Parlament Ewropew għanna żewġ elementi l-lista transnazzjonali biex konna xi ħaġa iktar pass il-Federalizmu Ewropew u bħala partit tagħna aħna naqblu mal-rapport. Iżda ma naħsbux li l-interess ta' ċittadini illi mhux qed imorru jivvotaw l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew jista' jżidulhom l-interess permezz ta' din il-lista transnazzjonali. Aħna proponejna limitu għal t-ġdijt tal-mandati dan ma deċ motivazzjoniet ta' daħqa mill-deputati nfusom l-ewwel nettem l-element reġjonali tal-kolleġġi biex ikun hemm rapport b'saħħtu mat-territorju minn jiġu bement B'emenda konġunta ma' Soċjalisti Demokratiċi, kollega Gualtieri b'test separat tal-Parlament nadif hekk kif trid is-soċjetà e sabiex eligibilta għal dawk li jkollhom jikunu waħlu sentenza fuq reati pa' terrorizmu, korruzzjoni, kriminalità organizzata, bada razzjali, eccetera daw kollha li għamlu dawn ir-reati ma jkunux jistgħu jitħlu b'din is-sala. Għanna bżon regoli li jkunu mitqoddin fl-Ewropa bekk biss ikonna l-kredibilità li jisħoqilna. Grazzi s-sor Rinaldi. Mussa naċċetta l-użu tal-blu karda li xqegħdin lura. Fil-ħin, idin tajt ħafna, issa nadil kelma li Signora Gorling. Grazzi, Signora President, din hija rebħa ta' żmien ħażin u insensività. Fi żmien fejn hemm problemi fl-Ewropa dawn ser ħana e, e, qegħdin noħorġu proposti għal demokrazija li iktar tqum minna aktar flus. Jiena nqis din il-proposta bħala l-eżempju e, preċiż ta' diskonnessjoni bejn il-membri ta' din il-Kamra u l-elettorat tagħhom. Qabel membri votaw għal iktar membri parlamentari Ewropew, forsi għandhom jaraw eżattament x'inhu ma xejn ix fl-Ewropa qed naraw li hemm inqas appoġġ għal proġett Ewropew mod partikolari għal dan il-Parlament. Jekk aħna rridu eh, niblu sitwazzjoni rridu naraw kif ser nirriflettu l-opinjonijiet taċ-ċittadini. Iċ-ċittadini tippreżenta inizjattivi rilevanti u turi juri valur miżjut lill-Istati membri mhuwiex il-każ li aħna il-konservattivi m'għandniex eh, ħolm. Aħna għandna ħolm, aħna noħolmu eh, f'Ewropa progressiva, iżda dan il-ħolm iwassalna f'direzzjoni differenti iżda huma sempliċement validi daqs l-oħrajn u jekk se nibqgħu sejrin fid-direzzjoni li intom qegħdin sejrin, intom se tkunu qegħdin tassistuna f'dan il-an. Skużani, Sinjora Sikler, inti ġat tkellimt u minħabba li inti ġat tkellimt jiena ser ngħaddi il-kelma lil dawk li ma tkellmu s sur Paxka. Grazzi, Sinjora President, l-Unjoni Ewropea ah, sama inħolqot eh, għaddiet minn eh, evoluzzjoni dinamika għal daqstant irridu nirrikonoxxu rappreżentanza ta' ċittadini Ewropej fl-Unjoni Ewropea fl-istituzzjonijiet, ġifiri eh, irridu nittrattaw din riforma elettorali llum. Ir-rapport ta' Sordaf jiġbor fih xi proposti prattiċi u uħud minnhom jien nappoġġhom. Mhux prattika però il-proposta li ikonna 25 siġġu transnazzjonali addizzjonali jiena naħseb li jkun possibbli li naqsmu lill kamra f'żewġ l-Parlament Ewropew f'żewġ kmamar wieħed taċ-ċittadini b'sede ġewwa Brussell u li jitratta l poteri leġislattivi tal-Parlament u mbagħad ser ikun hemm il-Kamra tar-Rappreżentanti tal-Istat mhux 25 iżda blatt tal-Istati membri immultiplikat fattur ta' X. Iġifiri 27 eh, times 3. Dan ser tkun is-sede fi Strasburgu u seri ikun qed jitratta l-poteri eh, il-kelim ġinterrot. Signora Dodds, mhuwiex Trump li waqt li Nick Clegg qed jinaqqas kemm jista' jkun rappreżentanza f'Westminster għandna proposta ta' Surdaf li biex ikollna 25 MEP f'din il-Kamra. Eh, qed naraw li hemm iktar spejjeż f'dan ir-rigward fil-website jew surdaf jgħid li s'issa l-politiċi nazzjonali ma kinux qed jaħdmu tajjeb biex jaqdu liċ-ċittadini mal-Unjoni Ewropea. L-ironija hija li jekk is-surdaf talab li l-elettorat fir-Renju Unit jekk ridux iktar membri, parlamenta membri parlamentari eletti fir-rigward tal-Ewropa ma kienu ħajrispondu le. M'hemmx konnessjoni mal-Unjoni Ewropea għaliex l-Unjoni Ewropea hija univers pal paralleli parallel waqt li l-gvernijiet nazzjonali jinaqsu l-infin l-Unjoni Ewropea tagħmel iktar waqt li l-gvernijiet nazzjonali jinaqsu l burokrazija l-Unjoni Ewropea żida għal daqstant m'hemmx konnessjoni u lanqas affinità mal-Unjoni Ewropea sakemm l-Unjoni Ewropea tirrikonoxxi li eh, eh, din mhijiex ħaġa tajba għal gvernijiet iżda gvernanza tajba ġejja mill-parlamenti nazzjonali ser il-ċittadini ser jibqgħu il-bot mill-Unjoni Ewropea. 25 membru parlamentari ġdid ser iwaslu għal iktar uh, spejjeż u il-ċittadini ser jkunu iktar il-bot mill-Ewropa. mill Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura Dodds. Is-Sur Tchaikovsky għal żewġ minuti. Din hija proposta ambizjuża, proposta li aħna għandna nappoġġaw fil-prinċipju u hemm xi elementi fiha li mhijomx kontroversjali għaliex aħna qegħdin niffukaw fuq il-lista transnazzjonali u din qed tagħmel streamlining tal-proċedura elettorali u nistgħu lkoll naqblu li din mhijiex kontra problematika. Iżda hemm kwistjonijiet li huma ta' kontroversja, pereżempju il-lista transnazjonali naħseb li din hija esperiment f'demokrazija transnazzjonali minkejja l-fatt jekk wieħed huwiex federalista jew inkella jekk jemminx li joħloq spazju iktar pubbliku Ewropew. Jekk aħna rridu l-partiti politiċi Ewropej biex ikunu viżibbli jekk irridu li ċittadini jieħdu jagħmlu għażla informata, għaliex id-deċiżjonijiet dan il-Kamra jittieħdu mill-partiti politiċi, iġifiri jekk tridu jittaraw kemm qed tkunu effettivi tridu taraw eżattament x'qed jagħmlu dal-partiti. Jekk irridu l-kampanji tal-elezzjonijiet Ewropej jkunu bbażati fuq dibattitu Ewropew fuq kwistjonijiet Ewropej, naħseb li fil-prinċipju aħna nappoġġaw din il-proposta. Hemm kwistjoni waħda Jiena appoġġajt eh, il-listi transnazzjonali biex jagħtu liċ ċittadini eh, għażla u biex il-partiti politiċi jippreżentaw l-aħjar kandidati. Jiena nibqa' ċassat meta xi nies jgħidu li eh, l-ħaj benefika da biss lill-pajjiżi l-kbar u mhux l-żgħar. Jidher li m'għandkomx fiduċja fil-partiti tagħkom li jiprezentaw nies tajbin biżejjed. Eżempju, jekk iċċeki jippreżentaw lil Vaslav Havel, jiena nkun ċert li ħafna nies ikunu jridu jivvutaw jappoġġaw għalih nies li għandhom ideat simili għal tiegħi. Iżda kif kellhom jippreżentaw lil Vaslav Klaus, naħseb li ħafna konservattivi ikunu jridu jivvutaw għalih ukoll. Hemm xi problemi. Hemm xi nies li għadhom jom xlet li jilqgħu din l-idea u iktar membri parlamentari fi żmien ta' austerità eh, finanzjarja jista' jkun vera tibat messaġġi ħżiena iżda hawnhekk mhux is-sur daffet ikun kapriċċjuż aħna irridu nieħdu din l-inizjattiva. Dan huwa mezz ta' kif nieħdu l-inizjattiva. Din hija kwistjoni serja ħafna ma nistgħux nħalluha għaddejja u jew inċeduha. Ejjew nibqgħu niddiskutu għax din proposta hija waħda tajba. Grazzi. Is-sur lajnen jogħġbok. 30 sena wara l-ewwel elezzjonijiet diretti tal-Parlament Ewropew għandna bżonn riforma tas sistemi elettorali. Id-deficit fl-elezzjonijiet tagħna, elezzjonijiet Ewropej huma ċar ħafna. Issa wasal iż-żmien li nieħdu l-pass li jmiss u dan il-pass li jmiss huwa hija din dan l-istrument strateġiku, il-lista e- Ewropea u l-lista nazzjonali. Kollegi, id-demokrazija Eh, tfisser diskussjonijiet, deliberazzjonijiet, etc. Il-klassi politiċi għandhom narrattiva nazzjonali, diskors nazzjonali u dan mhuwiex wisa biżejjed aħna irid ikollna dibattitu Ewropew. U l-lista Ewropea ser tisforza li l-Ewropa biex jaħdmu l-kol flimkien, eh, l-Ewropej biex jaħdmu l-kol flimkien. Abbażi ta' idejat Ewropej Eh, irridu nsibu alternattivi iktar viżibbli għaċ-ċittadini tagħna għaliex irridu jeleġġuna ġewwa l-Ewropa u jiena nispera li r-rapport tas-Sur Daf jgħaddi għandna bżonn din il-viżjoni ma rridux inċedu. Il-Parlament ħa id-deċiżjoni tiegħu u ma nistgħux naċċettaw inqas milli jaċċettaw ta' qabilna. Grazzi s-Sur Lajnen is-Sur Schmidt għal-minuta u nofs. Grazzi ħafna, President, Kummissarju, jiena tuġobni l-proposta tiegħek Andrew. Jiena naħseb li dan huwa rapport tajjeb ħafna, dan huwa rapport viżjoni stimulanti u biex inkun ġost dan jista' jsir realtà li u lista transnazzjonali dan jista' jgħinna biex natu aspett iktar Ewropew f'dan l-elezzjonijiet. Naħseb li tkun spinta tajba eh, għal il movimenti nazjonalisti eh, Tana, u naħseb din tista' saħħa wkoll id-demokrazija. Jiena naqbel mal-kollega tiegħi eh, dwar dan il-punt. Jiena nkun grat eh, nkun kuntent li nivvoka l Vaslav Havel pereżempju. Jiena ma nistax nifhem li dawk li ġejjin minn pajjiżi żgħar għandhom daqshekk stima baxxa tagħhom infushom. Pereżempju, Eh, minn ġej minn Danimarka, pajjiż daqshekk żgħir. Eh, Sur Kevs li ġej minn pajjiż żgħir ukoll u rnexxielu jimxi l-qoddim jkun ta' suċċess għal daqstant ejjew kunu daqsxejn iktar fiduċjużi fikom infuskom. L-Ewropej huma intelligenti jafu ħafna dwar ħafna affarijiet u naħseb nistgħu nagħmlu distinzjoni bejn elezzjonijiet nazzjonali u dawk Ewropej. Naħseb li jqisu din bħala opportunità biex jivvutaw dartejn. U wkoll. Eh, jgħatu poter lil dawk li ser jirrepreżentaw fuq livell Ewropew u jassiguraw ukoll li ser jagħmlu xalhom tajjeb m'għandhomx għalfejn jerġgħu jiġu eletti darba li jmiss jekk ma jkunux tajbin. Din dan huwa rapport tajjeb proposta tajba u b'viżjoni li Sinjor Uviskov ngħidilha iva kun realistika iżda xi kultant tkun iktar kuraġġuża u taħdem u taħseb iktar Naħseb li huwa ħażin li jkollok approċċ konservattiv. Is-Surja Kolino. <coughs> Grazie, signor. Grazzi, Signora President. Id-dritt għal-ċittadinanza Ewropea rridu niżguraw permezz tal-implementazzjoni tajba ta' Trattat ta' Lisbona. Hija fidejn ir-rappreżentanti ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea li jiġu eletti fil-territorju tal-Istati membri fejn huma għandhom lan illi jisqu dwar iċ-ċittadinanza Ewropea li hija prerogativa meħtieġa għal kull ċittadin illi jara lilu nnifsu fil-valuri tal-Ewropa. Il-posponiment tal-vot dwar ir-rapport illi suppost kellu jibdel id dispozizjonijiet dwar elezzjonijiet ta' rappreżentanti għal Parlament Ewropew ma jneħħi xejn mill-ħidma eċċellenti ta' rapporter u tal-Kumitat. Din hija xhieda ta' riflessjoni matura li aħna minna għaliex jekk aħna qegħdin niprevedu din il-lista transnazzjonali li għandha lan illi tigarantixxi rappreżentanza maquda, m'għandix dubju il lum aktar minn qatt qabel naraw l-ħtieġa illi niggarantixxu reklutaċ tal-klassi manageriali politika illi tesprimi il-territori individuali. Fl-Europa għanna l-applikazzjoni komuni tal-valuri ta' solidarieta u tal-integrazzjoni li minna jibbenefikaw tibbenefika l-komunità kollha kemmi kemm dik eh, territorjali kif ukoll il-gżejjer li llum jinsabu taħt pressjoni minħabba l-immigrazzjoni illegali. Jiena konvint illi fil-kumitat ħajjaħdmu bisħieħ biex idaħlu din il- dawn it-tibdiliet illi nħadnu idea ta' Ewropa maquda anke permess ta' din l-idea ta' ċirkostruzzjoni elettorali waħda ibbażata fuq ir-rabtiet bejn min jiġi elett u territorju tiegħu għaliex hija ħaġa waħda hija ċerta, illum iċ-ċittadin irid jara flilu nnifsu fl-Ewropa. L-Unjoni Ewropea trid tara ukoll id-dimensjoni u l-ħtiġijiet tat-territorji għaliex minn hemmhekk iridu nibdew biex naslu għal mudell ta' organizzazzjoni illi jkun jikkorrispondi għal ħtiġijiet taċ-ċittadini. Grazzi tassew, Sinjora President. Grazzi, Sur Jakolino. Uh eh, għadna għatanna lista twila ta' kellima u għatanna l-kaċ di għaj u koll. Issa, issu l-baċ li tis, sewċ minuta. Primnike, eh, gremi kollegos. Primajres musu vissuġ dej. Grazie, signora Presidente, Zis kollegi. L-ewel kompitu illi għanna u dimna huwa għalli ċittadini Ewropej jinteressaw ruħom fi kustonijiet Ewropej. Għamilna ħafna passi importanti fil-modi billi tejjibna sistemi elettorali U issa għanna elezzjoni għall-lista Ewropea li tista' tikkontribwixxi għal iktar sem taċ ċittadini tagħna. Iżda il-Parlament Ewropew għadu ma Edix dmiru illi ma' trattati ta' Pariġi u ta' Ruma, per eżempju, il-ħtieġa għal kandidati, il-possibilità li kandidati individwali jippreżentaw il-ħatrit tagħhom stess, per eżempju. Aħna wkoll irridu nirreġixxu għannu qasijiet li jevitaw li kunem prinċipi demokratiċi u li ċittadini tagħna jinvolvu ruhom fil-elezzjonijiet tagħna għaliex il-proċeduri jdumu wis. L-Onorevoli Kovacev, grazzi, President, grazzi, Andre, tal-kuraġġ u tal-entużjażmu tiegħek. Ir-riforma tas-sistema ta' sistema elettorali huwa suġġett supranazzjonali importanti ħafna u għalhekk jiena qed nitkellem fil- lingwa ta' wieħed mill-istati membri għaliex il-lingwi dejjem kienu magna ta' integrazzjoni, eżempju ta' demokrazija. Grazzi. Jiena nappoġġa dan ir-rapport. Ovvjament. Id-dettal huwa importanti hawnhekk għaliex ix-xitan hemmhekk iddeffes dembu. Irridu naċċettaw, irridu niksbu l-fatt li l-pubbliku jaċċetta dawn l-affarijiet, ma rridux inxeklu l-affarijiet huwa perjodu kruċjali fl-iżvilupp tal-Ewropa. Aħna rridu nsaħħu l-affarijiet, irridu nippermettu rinazzjonalizzazzjoni. Il-Prim Ministru tal-Polonja l-bira kien ottimista ħafna u qal l-Ewropa trid twieġeb għal kriżi. Ir-rapport tas-surdaf jgħid dawn l-affarijiet. u għanna dettal partikolari dwar din il-vizjoni għall-Ewropa dan huwa messaġġ b'saħħtu, il-messaġġ federali li tiġi aċċettat fl-Ewropa. Hemm beżat illi m'għandhomx bażi. Jiena hekk naħseb illi dawn il-beżat m'għandhomx bażi. Għaliex ġewwa pajjiżhom in-nies iridu jifmu x'qed jitwettaq fisimhom. U ma rridux ngħaddu għal populiżmu nazzjonali forsi dan mhux perfett iżda hija proposta li nistgħu nibnu fuqha biex il-partiti Ewropej ikunu jistgħu jaqdu dmirhom lilin mill-egoizmi nazzjonali. Dan huwa dwar il-promozzjoni ta' sens ta' identità Ewropea li nagħtu xbija lill-Ewropa. U l-suġġetti Ewropej ekser jitrattaw 27 rappreżentanti nazzjonali permezz tal-lista Ewropea. Din il-lista tipprova tagħti rappreżentazzjoni Ewropea ġenwina u din hija xi ħaġa li jiena naċċetta l-Onorevoli Grute għal minuta. Grazzi tassew, Sinjora President. Andrew Duff ipproduċa rapport vizjonarju għal riforma tas-sistema elettorali. Naħseb li din hija xi ħaġa pożittiva, neħtieġu proposti hekk, neħtieġu aktar Ewropa fil-politika tagħna. Iżda ir-realtà bħalissa hija xi ftit differenti. Tmintax il-kollega għadhom qed jistennew biex ikollhom aċċess f'dan il-Parlament biex isiru membri tal-Parlament. U aħna din issa ngħidu li ser nżidu 25 kollega. Naħseb li xi ħaġa tajba illi permesta ta' dan ir-rapport illi jiena nappoġġa ħafna minnu aħna rridu nitrattaw din il-kwistjoni għal darboħra biex ikonna maġġoranza aktar mifruxa wara dan il-rapport fit-tielet tentattiv tagħna. Neħtieġu sistema elettorali waħda uniformi. Jiena nappoġġa wkoll il-viżjoni ta' Andrew Duff u nittama li nkunu nistaw nadottawa fit-tieni nofsa din is-sena u mbagħad nimplementawha iżda neħtieġu maġġoranza miflusha u mhux maġġoranza żgħira. Jekk ikonna maġġoranza kbira, in-nies ta' bil-ħaqser tagħtina widen. Grazzi issa l-Onorevoli Tunut Hohenstein. Eżis kollegi, aħna l-koll matul il-kampanja għal-Parlament Ewropew esperjenzajna kemm id-diskussjonijiet kienu fokati fuq l-affarijiet lokali fih dan il-kostituenzi tagħna, mhux biss fuq kwistjonijiet nazzjonali, imma spiss fuq kwistjonijiet lokali, il-kol fl-attivitajiet fil-ħidma tagħna ta' kuljum naraw kemm il perċessjoni tal-partiti Ewropej hija dajfa jew ma teżistix id-differenzi li hemm bejnietna dwar il-kwistjonijiet tagħna, kwistjonijiet Ewropej mhux il-perċezzjoni tal-partiti Ewropej biss. Aħna, Sinjora Kommissarju, il-koll nafu illi is-sem fl-elezzjonijiet mhux biss fl-elezzjonijiet Ewropej imma wkoll f'dawk nazzjonali u lokali is-sem hija dejjem jonqos fl-Ewropa u din hija kwistjoni problema kbira. Soluzzjoni għal din ma nistawx niproponu inqas Ewropa imma iktar Ewropa. Irridu insaħħu id-diskussjoni dwar kwistjonijiet Ewropej, dwar sistemi politiċi Ewropej, irridu ninvolvu l-ċittadini tagħna f'dan. U din hija l-proposta tal-Onorevoli Daf. Entru Daf hawnhekk jagħti spinta għal aktar Ewropa. il bira meta jina smajt il-diskors tal-Prim Ministru tal-Polonja, jiena ħat l-impressjoni illi huwa li qed jirrappreżenta l-Kunsill iġifiri istituzzjoni intergovernativa huwa għandu approċ, għandu spiritu li huwa favur il-komunità iktar minn din il-kamera illi suppost street. Ta' xhieda tal-ispirtu komunitarju fl-Ewropa ejjew naħsbu dwar dan meta niddiskutu l-proposta ta' Andrew Duff illi jien nappoġġa bisħieħ u jiena wkoll konvinta dwar din il-proposta u nemmen fiha bisħieħ. Grazzi l-Onorevoli koni għal żewġ minuti. Merci, Madam. Grazzi, Signora President, eżis kollegi l-ewenet jina rrit nifraħ l rapporter għaxxol li għamel fuq dan il-rapport. Jina u koll favur Ewropa għawija Ewropa li tkun viżibbli, Ewropa tal-poplu, Ewropa federali, jina naqbel ma l-implementazzjoni tal-mezzi kollha li jippermettulna namlu l-Ewropa aktar kompetitiva u ambizjuża. Imma dana kollu jina u koll għandi ħafna diffikulta li nispjega li ċittadini tiegħi, ċittadini fit-territorju tiegħi li illum l-Ewropa moħħa fl-istituzzjonijiet f'waqt fejn iċ-ċittadini għom illi huma minsijin. Jajdu li imma memx affarijiet oħrajn li jridu jsiru qabel, memx il-kriżi grega, il-kriżi tad-dejn fiż-żona euro, memx l-sfidi industrijali, sfidi klimatiċi, memx 13 miljon persuna li uh, mandom xejn qed ifittxu soluzzjoni għas-sitwazzjoni diffiċli li qegħdin fihom u jiena ma nafx kif nispjega li dawn iċ-ċittadini li jiena mdawra bihom li jiena fil-parlament naħdem iktar fuq problemi istituzzjonali. Iva, jina nappoġġa din id-direzzjoni. Iva, irrit Ewropa federali. Dan huwa sinjal qawwi favur din l-Ewropa b'saħħitha li aħna nixtiequ. Imma jina llum ma nafx kif qed inti sur Mandeza Vigo, eh, ma nafx kif nista' nispjega lill ċittadini tiegħi li aħna l-ewwel qegħdin naħdmu fuq l-istituzzjonijiet fil-waqt li ċ-ċittadini iħossuhom minn sin daqshekk. Grazzi. Wieland, deux minutes. L-Onorevoli da żewġ minuti. Grazzi tassew, Sinjora President. Dan id-dibattitu huwa senjalat minn idea viżjonarja. Sfortunatament, is-sitwazzjoni li minn mindu daħal fis seħħ trattat ta' Lisbona il-Parlament Ewropew kien it-taqsima dipartiment illi jikrea fl-Ewropa u issa qed imur lilin minn dan ħafna lilin minn dan. Aħna maħniex naħsbu biżejjed il-qudiem. Fil-bidu edna il-irdu nipruvaw niksbu rappreżentanza aktar ġusta tan-nies. Iżda, aħna ninsabu kważi f'nofs il-mandat ta' dan il-Parlament. Aħna neħtieġu kriterji affidabli għall-għamla tal-Parlament Ewropew. L-Istati membri iżżar minħabba l-identità tagħhom irridu nitrattaw b'mod speċjali ma dana kollu jekk eh, ikonna sitwazzjoni fejn hemm membru wieħed li jirrappreżenta 800,000 persuna u ieħor jirrappreżenta proporzjon minn dan din hija xi ħaġa li naħseb irridu nindirizzawha. In-nies li jmorru eh, biex jivvutaw irridu jkunu jafu illi l-vot tagħhom huwa jiswa l-istess. Aħna nitkellmu dwar il-vuċi demokratika iżda fil-Ġermanja din dan huwa argument differenti għaliex in-nies ma jistgħux jaraw il-loġika wara l-aritmetika fl-għamla tal-Parlament Ewropew innifsu. U għalhekk naħseb illi stajna nagħmlu aktar. Misna provajna naħsbu aktar dwar il-ġejjeni. Naħseb li hemm żewġ tipi ta' deficit demokratiku. Sur da fassal formula. Iżda, aħna ridna illi inneħu id-deficit demokratiċi kollha kemm huma għaliex hemm ħafna minnhom u din irdu nispjegawha lil kulħadd. Grazzi tassew. Issa ngħaddu għal proċedura KHDI l-Onorevoli Mikolazik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 tkun xi ħaġa illi tirrabja lin-nies għaliex ratio ser jinbidel, il-proporzjon ser jinbidel u l-idea ta' nies bħal komedjanti, atturi, kantanti illi jistgħu jsiru membri, membri tal-Parlament Ewropew. Din l-idea tista' tirrabja lin-nies imma hija interessanti wkoll. il-kandidati li aħna nistaw nattiraw mhux ser ikunu personalit ser ikunu personalitajiet kbar mill-istati membri il-kbar. U forsi din xaġa li tista' tirrabja lill istati membri iż-żgħar għaliex il-personalitajiet mill-istati membri l-kbar huma aktar magħrufa minn dawk tal-istati membri li ġejjin mill-istati membri iż-żgħar u dan jista' jkun ta' żvantaġġ għall-istati membri żgħar. Is-sistema li għandna hija leġittima u tirrappreżenta sew il-nies fl-Ewropa. Don Revoli Timolak. Grazzi President, nisabu 30 sena wara l-ewwel elezzjonijiet għal Parlament Ewropew. Jiena nappoġġa ir-rapport ta' Surdaf. Jiena ma nappoġġax l-idea tal-listi transnazzjonali għaliex dan ifisser illi ser noħolqu żewġ kategoriji ta' membri parlamentari uħut li ġu eletti fil-kostituenzi nazjonali u l-oħrajn illi jiġu eletti f'kostituenza Ewropea. Jina xtaqt nenfasizza dwar dan għaliex huwa importanti għal Parlament Ewropew illi kulħadd ikun indaqs biex huma jkunu jistgħu jirrappreżentaw iċ-ċittadini tal-Istati Membri. Grazzi l-Onorevoli Takula. Arvoisa puhemies, meidän täytyy muistaa. President Aħna irridu niftakru xinu il-kompitu tal-membri parlamentari Ewropej. Aħna nirrappreżentaw lil pajjiżna u lin-nies illi votawlna. Jekk aħna noħolqu din is-sistema doppja, aħna nispiċċaw konna grupp ta' elit illi m'għandux elettorat tiegħu nifsu. L-Ewropa e, tkun l-elettorat. U dan mhuwi żvilupp illi imur fid-direzzjoni tajba naħseb li ser ikun diffiċli li niġġustifikaw din it-tip ta' bidla. Il-kompitu tal-MEPs huwa li jibnu Ewropa ta' ċittadini jindirizzaw id-demokrazija, il-libertà tal-espressjoni. Dan huwa l-qofol, din hija l-qalba tal-Unjoni Ewropea u l-aħjar mod biex dan nagħmluh huwa permezz tas-sistema li għandna bħalissa. Għandna rabta ċara mal-elettorat tagħna u għalhekk jiena kontra riforma bħal din. Jiena ma naħsibx illi huwa l-aħjar waqt biex nagħmlu din it-tip ta' riforma. Irridu noqogħdu attenti, irridu naraw kif ċittadini u min juhu deċiżjonijiet jistaw jinteraġixxu aħjar. Grazzi l-Onorevoli Luna Czech. Ich bin sehr froh, dass wir diesen Vorschlag. Grazzi, Signora President. Jina sodisfatta ħafna illi fl-aħħar għandna din il-proposta minant isur daf. Għaliex din għanda formulazzjoni Ewropea. Aħna dejjem jistaqsuna ġewwa pajjiżna dwar il-politika nazzjonali u mhux dwar dik Ewropea. Jekk għandna jekk ser ikolna 23 MEP apparti dawk li għandna palissa, dan jagħmel sens. Nistgħu ndaħluhom ma' 751 Umbat kien hemm kumment li għamil kollega tiegħi Sur Hefner huwa qal li dan ma jridx isir kapitu tal-istati membri żgħar. Jiena naqbel jiena ġejja minn stat membru żgħir, jiena naħseb li jista' jkollna 751. Awstrija taħt din is-sistema jkollha l-istess eh, numru ta' membri u jistaw wkoll ikollna il-25 membri Ewropej. L-istess japplika sinjura tikaw u pajjiża għaliex ma nipplikawx din is-sistema wkoll fl-Ewropa. Sur Vilent, inti jirreferejt għal formula diffiċli ħafna ta' votazzjoni li ma tinsabx fil-rapport bħalissa jina se permista ta' din proposta għanna pass il qudiem għal aktar Ewropa. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Figueiredo. Grazzi, President. Dan il-rapport imur li l me realtà Ewropea. Aħna ma nistawx nappoġġaw, aħna ma toġobnix din l-idea, din il-proposta, din l-idea ta' 25 membri zejda li jiġu eletti minn Kostituenza Ewropea. Tpoġġi f'dubju il- territorju Ewropea Ewropej u tiffavorixxi l-pajjiżi l-kbar. Għandna 27 stat membru bħalissa fejn in-nies ta' dawn l-istati membri għandhom id-dritt illi jeleġu b'mod dirett il-membri parlamentari Ewropej, nies illi huma jafuhom li jistgħu jiltaqgħu magħhom b'mod regolari. Jiena ma naħsibx illi aħna irridu nattakkaw għal darb'oħra id-dritt għal rappreżentanza xirqa għal pajjiżi żgħar u ta' daqs medju. Jiena naħseb li din l-idea ta' euro membri tista' tpoġġi lill parlament Ewropew eh, aktar il-bot mill-ċittadini tiegħu, tista' tbedhom mill-ċittadini. Il-kellim li jmiss għal-minuta. L-Onorevoli Stojanov. Grazzi, Sinjora President, ser jiġri meta din il-kostituenza supranazzjonali tiġi stabilita. Jiena m'għandix dubji fl-intenzjonijiet tajba tal-surdaf. Din ser ġib oligarkija supranazzjonali għax il-mexxejja tal-partiti politiċi ser jiżguraw illi jibqgħu jiġu eletti fil-Parlament Ewropew permezz ta' din il-lista din ser tiswa 100 euro aktar għat ċittadini Ewropej. Dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi u aktar minn rappreżentanzi tal-minoranzi nazzjonali fil-Parlament Ewropew dwar dan jiena nixtieq ngħid il-kollegi illi dan il-Parlament għandna dan il-numru ta' nisa u irġiel illi eh, deċidew illi jibbatuhom l-elettori tagħna in-nies li joħorġu jivvutaw tista' tonqos ħafna iktar jekk aħna nġibu ruħna b'dan il-mod. L-Onorevoli Mendes de Vigo intqal illi eh, bl-interventi jina dert bħal kieku kont eh, wara l-muntanji. Għalet illi ma tistax spiega l-ċittadini taħħa għalfejn taħdem iktar fuq il- l-iktar fuq l-istituzzjonijiet milli eh, fuq affarijiet oħrajn. Imma Franċiż Ġammonet qal li hemm bżonn tal-istituzzjonijiet biex ikun hemm il-politika. Illum kellna dibattitu fuq il-full distribution għal persuni l-iktar eh, <clears throat> persuni fqar fl-Unjoni ġifiri kollox jista' jsir. Din il-lista trans-Ewropew se tikkontrolla kollox. Aħna kena l-Gaston Ton, Jackson Ter, bħala President tal-Kommissjoni u Juncker illi meċi il-Eurogroup da jieġi minn pajjiż kbir? personnel euh, pour le Luxembourg, sinon on va avoir des ennuis. Aħjar ah, ma semmux l luxembourg u nippontaw nippontaw lej sabajna għax nħol l-problemi. Signora President, id-delegazzjoni franċiża tal-PPE tkellmet maġġoranza kontra il-lista transnazjonali mhux se noqgħod insemmi l-argumenti finanzjarji, aspetti politiċi u naħseb illi illum għandna l-istituzzjonijiet kollha biex namlu l-Unjoni Ewropea. Ejjew, eh, ma nħawdux l-affarijiet li nqodu nħaffu niġru wisq bil-elezzjoni tal-President tal-Kommissjoni Ewropea fl-2014 għanna l-mezzi politiċi kollha sabiex aħna nħolqu din il-komunità u niġbet l-attenzjoni tal-Parlament li jekk inħaffu wisq eh, biex noqogħdu nitkellmu fuq il dik li hija komunità mingħajr ma tkellmu l-gvernijiet, iċ-ċittadini fuq Schengen, fuq il-governanza ekonomika fejn ma nistgħux niksbu maġġoranza. Aħna qegħdin noħol u spirtu li mur kontra l-spirtu komunitarju un-istajni u ftit xi darba jkollna federazzjoni imma llum m'hemmx maġġoranza politika ejjew ma nirrabjawx xie ċittadini iktar fuq miżuri illi għadhom mhumiex maturi imma ejjew ma noqogħdux niġru wisq għax il-qattusa maġla friħom jatamil. Don. Uh, Is-sur Jiena personalment kontra rakkomandazzjonijiet fil-rigward tal ta' iżjed membri parlamentari Ewropea għalkemm jiena um, nappoġġa li da fil-suġġeriment li konna 25 um, membri parlamentari oħra li jiġu eletti li mhumiex responsabbli li jkunu eh, MEPs għall-Ewropa iżda mingħajr konsitwenza ma, ma jagħmilx is-sens. Aħna ma nistgħux nipermettu li konna situazzjoni speċjalment f'din ir-riċessjoni illi bħal din teżisti pereżempju f'pajjiżi li naqsu l-membri tal-Parlament li neħu t-tieni kamra naqqasna il membri parlamentari u issa qed nitkellmu dwar iż-żieda tal-membri parlamentari Ewropej. Dan ma jagħmilx is-sens għandna nirriżistuh u għanna nfittxu modi biex nkunu iżjed rilevanti għal ċittadini u mhux inqas rilevanti kjaġbok. Grazie ħafna. Issa, il-Suranda Bronzi, kjoġbok. Il-kelma demokrazija tfisser il-gvern tal-poplu, il-poplu ġveri jiġifieri li jfisser l-entità kollha ma jfissirx l-entità ta' persuni, l-idea tagħna tal-persuni, ma tistax teżerċita l-demokrazija għax għanna bżon il-kooperazzjoni demokrazija għonek, eh, Kostituenza Trans-Ewropej fija 27 membru eh, mhuwiex entita' sħiħa. Rapporter jaħseb li dan jistaj jwassal għal entita bħal din iżda entita bħal dik hija prerequisit għal u mhux konsekwenza ta' għal proċess elettorali il-partiti elettorali Ewropej jistgħu jikkontestaw għal dawn is-siġijiet u l-partiti nazzjonali jiġu esklużi kemm għandha bżonn ta' żmien meta biex il-proporzjoni ta' dawn is-siġijiet jistgħu jiżdiedu. Il-demokrazija mhijiex il-parlament mill-orokrati għall-orokrati biss. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa, Sinjura Damanaki, tajdinna eh, x'taħseb dwar dan id-dibattitu li għadna kif kellna. Thank you, uh, Madam la President. Grazie ħafna, Signora President. Naħseb li um, id-diskussjoni kienet waħda interessanti. Peress li diġa ħat ħafna mizmin li għanna nixtieq naqbel mal-membri tal-Parlament li ħasbu li hemm il-bżonn li ntejbu l-interessi tal-ċittadini fl-affarijiet Ewropej u biex ninspirawhom biex jivvotaw fl-elezzjonijiet Ewropej. Għalhekk se ngħidilkom li l-Kummissjoni Ewropea diġà tinstab determinata biex jittejjeb l-ambjent illi fih l-elezzjonijiet Ewropej ta' ġejjin issessir fi rigward ta' riforma elettorali illi il parlament għandu fejn il-Parlament għandu dritt ta' inizjattiva kif nafu l-koll għandi ngħid li qed nistennew ħerqanin għal konklużjonijiet tad-dibattitu rigward tar-rapport tas Sur Duff. Grazzi ħafna, eh, Kummissarju ta' Sur Duff. Nixtieq nesprimi gratitudni tiegħi lil dawk kollha illi ġew hawnhekk u speċjalment għal dawk illi għadu hawnhekk għal din id-diskussjoni li tant kienet waħda eċċellenti. Id-dibattitu li kien jitratta d-demokrazija Ewropea. Dan id-dibattitu sar f'waqtu hija kwestjoni li hija importanti ħafna. Nixtieq ngħid li naħseb illi dawn il-membri pan-Ewropew illi ġew proposti se jkunu responsabbli fil-fatt, responsabbli lill pubbliku Ewropew. L-opinjoni tal-pubbliku Ewropew. Speċjalment lej dik il-kategorija tal-elettorat illi eh, xebat u tinstab għajjena eh, mill-limitazzjonijiet tal-politika nazzjonali. Nasab illi hija ħaġa mixtieqa illi nirreferu il-proposta l-lura l-Kumitat għal iżjed konsiderazzjoni, iżjed fil-fond biex inkunu nistaw nwessaw il-mandat ta' negozjar għal-Parlament. għal meta dana jidħol fid-dialogu mal-Kummissjoni u mal-Kunsill u anki biex twessa il- il-konsensus um, pan-Ewropew fil-plenarja. Grazzi ħafna. Sir Duff, grazzi ħafna. U grati li l-kulħat għal dan il-dibattitu li kien twil iżda interessanti ħafna se nikonkludi il-dibattitu se nagħmlu il-senetu il-votazzjoni fuq għajżjed tard illum. Issa l-punt li jmiss